Mela, niftaħ il-seduta tagħna il-minuti tal bieraħ huma disponibbli għaw xi ħadd ixtieq jikkummenta fuq il-minuti tas-seduta tal bieraħ Mela, le, mela lura il-minuti ġew adottati. L-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna huwa l-istqarrija tal-President